għant l-artiklu 3 ta' paragrafu 2 ta' regolament. Kull membru għandu id-dritt li jipparteċipa bisħieħ fil-seduti tagħna sakemm ma jkunx hemm xi kontradizzjonijiet mal-mandat tagħha u aħna nixtiequ ngħidu wkoll li fil-fatt wieħed ma jistax jagħmel xi ħaġa illi tmur kontra l-mandat bħala membru tal-Parlament Ewropew. Sinjuri, qabel ma nkomplentikom l-ħabarijiet li mis, nixtieq eh, illi nitkellem nixtikom l-attenzjoni għal żewġ affarijiet. U jiena nissuġġerix li intom tatuni l-attenzjoni tagħkom għal daw iż-żewġ affarijiet. Aħna konna xhieda ta' reat gravi ħafna illi sar attakk kontra skola fl-Italja din l-iskola jam semmija għal Movilio Falcone illi itni l kienu wkoll vitmi ta' attakk. U issa nistajna naraw illi f'dan il-każ dan l-inċident kien hemm żewġ tfajliet illi mietu minħabba dan l-attakk li għadna ma nistgħux nispjegaw. Melissa tfajla ta' 16 sena li nqatlet kif ukoll tfajl oħra Veronika illi qiegħda tiġġielet sabiex tibqa' ħajja fil-fatt. Hemm ħafna nies oħra illi sfaw midruba mod gravi wara attakk bomba fuq din l-iskola. U kif għattilkom id-dettalji u l-isfond ta' dan il-kas għadu mux maruf, so, pero dak li naf, sinjuri, huwa dan. Illi f'kull kważi f'kull sessjoni plenarja li kellna f'dawn l-aħħar ftit xhur aħna anzi jiena nsibru f'sitwazzjoni diffiċli dejjem rrid inħabbrilkom dwar il-fatt li qed jinqatlu tfal u żgħażagħ f'inċidenti koroħ. Kien hemm perjodu twil ta' żmien fejn aħna kellna regola, regola li forsi ma kienx miktuba, illi għal dawk il-kriminali l-iktar grafi li wieħed għandu jipprova jevita illi ikonem vitmi ta' tfal u zaza. Din kienet restrizzjoni biex ngħidu hekk li kulħadd kien iżomm magħha, però sfortunatament nista' lkom li llum dejjem qed inħabtu biċna iktar ma' każijiet fejn din ir-regola qiegħda tinkiser minħabba fanatiżmu, minħabba eh, fanatiżmu reliġjuż ta' ideoloġija kif ukoll ta' arti ta' mod eh, kriminali. Jew ikun hemm it-tfal illi qegħdin jinqatlu jew inkella aħna nafu illi fil-fatt nista' nitkellem fissimkom meta ngħidu li aħna nistgħu nidisprezzaw lil dawn in-nies li fil-fatt qed jikkommettu reati kriminali bħal dawn. Aħna nixtiequ li nesprimu solidarjetà u kondoljenzi wkoll lill familji u raba tal-familja ta' ta' Melissa. U uh, aħna nixtiequ wkoll ngħidu li bħalissa tinżommu f'moħħna l-ħin kollha lill-istudenti u lill-għalima ta' din l-iskola. illi kella tgħaddi minn esperienzi daqshekk koroħ. Nixtieq ukoll ngħid mill-ewwel illi l-avvenimenti traġiċi wkoll li seħħu fl-Emilja Romagna f'dawn l-ħarf tizzijat verament ixxukjawna. Wara terremot qawwi fl-Italja l-Emilia Romagna dan ir-reġun kien affettwat ħafna, speċjalment Emilia. seba persuni tilfu ħajjithom. Skont l-ħar formazzjoni li kellna, ħafna minnhom u kol sfaw midruba, ħafna nies sfaw midruba kważi 3000 u anka lil dawn in-nies aħna nixtiequ nisprimu solidarjetana magħhom u iżda jiena ngħid xi ħaġa oħra lill-poplu Taljan li jekk intom rajtu istampi u ritratti ta' solidarjetà illi qed tintwera mal-nies ta' Mlija Romagna u man-nies ukoll ta' Brindisi nistgħu nejdu aħna ngħidulhom proset jiena nishtiq nejt l-Taljani fisem il-Parlament Ewropew illi nixtieq nirringrazzjom għal solidarjetà illi huma urew ma' dawn il-vittmi u raba tagħhom. Ningrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. Issa nixtieq inkomplentikom xi ftit aħbarijiet minn ħatijaj, jiena nixtieq ngħidilkom illi jiena ktibt lill-Kummissjoni u lill- l-Konsil ukoll sabiex ngħidulkom x'inja l-ħatra ta' seba' membri ta' tal-Bord ta' Ġestjoni u da skont l-artiklu 25 tar-regolament 178 tas-sena 2002. Id-dettalji ta' dan il-komunikazzjoni ħajkunu pubblikati fil-minuti ta' din il-laqa Minna tal-partit tal-Gwe aħna għanna il-ħatra ta' Helmut Schulz illi jibdel l-sur Mikael Gustavo.